dan il-post mill-beffet mill-16 ta' Lulju tal-2010. Ninformakom il skont il-regola numru 3, paragrafu 3 u tal-regolamenti ta' proċedura, il-Komitat tal-Affarijiet Legali fil-laqa tal-5 ta' Lulju 2010 iċċekkja l-kredenzjali ta' Sur Bela Kovacs kon beffet mill-31 ta' Mejju tal-2010 u ta' Sinjur eh, Gal Pelċek u Sirki Tejle beffet mill 2 ta' Ġunju u ta' Sur Lucas Hartog u ta' Sur Jan Mulder beffett mit-22 ta' ġunju tal-2010. Għalek niproponi illi nikkonfermaw dan il-mandati hemm xi kummenti u għalek dawn il-mandati huma konfermati. Il-minuti ta' dan is-seduta poġġew qudiem il-Parlament fil-bidu tas-seduta li